L-ewwel parti dawk favur kontra astenzjoniet għaddit, tini parti. Favur kontra għaddit, astenzjoniet għaddit, tret parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa, paragrafu 2, uh, eh, maqsumin, l-ewwel l ewel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kuħat ivvota votazzjoni maluqa. Għaddit. Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 7 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tina parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 11. Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra ħen verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 15, żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Paragrafu 16, sitt partijiet votazzjoni nominali, l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Kuħadd vota votazzjoni magħluqa għaddiet. Tini parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet, tielet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, raba parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-ħames parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Sitt parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa Paragrafu 17, l-ewwel parti dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 18, seba partijiet. Kolla votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit, Telet parti votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit, raba parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet ħames parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet sitt parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Għaddiet seba' parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa għanna il-numru 4, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-test oriġinali. fuq 21 żewġ partijiet votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 22 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Tine parti favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 23 żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 24 erba' partijiet l-ewwel parti dak favur. Minu favur? kontra ħan verifikaw votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddit tini parti favur kontra Astenzjonijiet? Probabilment għaddit maħjar niċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Tielet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa għaddit. Raba parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 25, test oriġinali. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Għaddit. 26, test oriġinali. Favur? Kontra? astenzjonijiet għaddit. 27 żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Verifika fuq it-tieni parti tal-paragrafu 27 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 28 żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 29 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 30 favur. Kontra. Astenzjonijiet Għanna ħjarni ċekjaw, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 34, tlet partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, tlet parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Issa, 5 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 11 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Taħat vota votazzjoni maluqa. Maddiċ. Test oriġinali jaqa. 36. Żewġ partijiet votazzjoni nominali miftuħa fuq l-ewwel parti. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet tieni parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? votazzjoni magħluqa. Għaddiet 37 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 12. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. M'għaddiġ. Issa numru 6 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-test oriġinali jaqa' Paragrafu 49 f'ħames partijiet kollha votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Kuħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet, tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Kuħadd ivvota? Kuħadd ivvota issa? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Eriduni forsi mor iktar bil-mod, nimx iktar bil-mod. Signora, qed nipprova illi nkun eh, ġust kemm jista' jkun issa t-tielet parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddeċ, Raba parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddit, Ħames parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 50. Favur? Kontra? Astenzjoniet għaddit. Seba, żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nom. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit, tieni parti favur? Kontra? Astenzjonijiet Għaddit test oriġinali jaqa, issa numru 8, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tinni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Test oriġinali jaqa' 58 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 1 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Votazzjoni miftuħa fuq wieħed. Kulħadd ivvota? votazzjoni maluqa. Maddeċ. Disa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Test oriġinali jaqa. 61 tlet partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni għall-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni maluqa. Għaddiet, tini parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Tielet parti, votazzjoni miftuħa. Nerġa' nsaqsi kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa Il-paragrafu 62 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 10. Favur, kontra, astenzjonijiet, għan verifikaw, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. l-emenda taqa, test oriġinali b'żewġ partijiet, votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Għaddiet tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 67, żewġ partijiet, l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Sebajn test oriġinali, votazzjoni nominali, l-ewwel parti miftuħa. Kulħadd ivota. Votazzjoni magħluqa. Adattat. Tiene parti votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, Għandiet. 74 ehm, test oriġinali l-ewwel parti minn favur kontra astensjonijiet, ehm, tieni parti favur ehm, kontra astensjonijiet għaddiet 76 żewġ partijiet ta' test oriġinali l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa għaddiet. Nejn favur kontra assenzjonijiet adottata. Premessa A, test oriġinali l ewwel parti minn assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Premessa B, żewġ partijiet, l ewwel parti dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Premessa I, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra sensjonijiet għaddiet favur kontra sensjonijiet għat-tieni parti għaddiet premessa ke l-ewwel parti favur kontra sensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra sensjonijiet għaddiet premessa n emenda tlieta pjuttost favur kontra assenzjonijiet maddiċ niċċekkja votazzjoni elettronika minn dat tlieta. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Allura, eh, il-test oriġinali, ma premessa u ehm, test oriġinali, eh, votazzjoni miftuħa, votazzjoni malu għaddiet, eh, premessa per parti wahda, Għaddiet, eh, tina parti, eh, favur kontra sensjonijiet, għaddiet, premessa esse l-ewel parti, favur kontra assenzjonijiet, għaddiet. it tieni parti, favur kontra assenzjonijiet għaddiet. U issa nivotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi permessa votazzjoni nominali jekk joġobkom. Kulħadd ivvota Vota sur magħluqa u il riżoluzzjoni għaddiet. Iva. Issa, naddu rapport ħerez Garanzija iġifiri il-livelli massimi ta' radioattività permessi Point of order, Iva, Sur President, xen informa l-kollegi tijaj li kienem sfunzjonamenti kbar fuq dan il-rapport. Nixxieq nejdilkom li dan il-rapport jitkellem fuq l-standards ta' nukleari f'kas ta' f'kas ta' tixrita nukleari fuq li kelle nixtieq nejt li hemm ċertu esperti li qalu li ma jistawx ma nistawx nsemmu, ma nistawx natu ċifri, ma nafux kem għandna esperti u allura nixtieq nitlob biex nkunu tassew xettiċija. Iva, ma nixtieq nirringrazzjak aktar point of order, issa nibdew fuq il-votazzjoni eh, blog dawk favur kontra eh, assenzjonijiet għaddiet eh, wieħed sa tlieta favur kontra sezzjonijiet għaddiet eh, numru 5 eh, votazzjoni nominali. Jekk hemm xi ħaġa fuq ir regoli ta' proċedura, mela votazzjoni nominali fuq 5, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet parti seba favur kontra assenzjonijiet għaddiet, it-tini parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Numru 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Tajjeb, għaddiet 12 favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 15 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 16 f'żewġ partijiet la favur kontra assenzjonijiet għaddiet l-ewwel parti t-tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet 50 favur kontra sessjonijiet għaddiet 51 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 54 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni marruha. U għaddiet. 55 de votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni marruha. U għaddiet. 40 favur kontra astensjonijiet għaddiet 53 favur kontra assenzjonijiet ma deċ 56 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivota votazzjoni magħluqa ma deċ 57 de votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Għaddiet. 52 favur kontra astensjonijiet eh, maddiċ. Votazzjoni fuq il-proposta tal-Kommissjoni kif emendata favur kontra assenzjonijiet eh, għaddiet. Vot fuq il-rizoluzjoni legislativa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? votazzjoni magħluqa. Tajib, għaddit, eh, Sur Fox. Sir President, eh, nishtiq niproponu li il-rapport reda nikonsidraw issa imbagħad il-voti l-oħra nipposponuhom eh, għal Settembru bil-permess tiegħek nixtieq nispjega għalfejn. Ma għamilx sens li kolla 25 minuta ta' votazzjoni għad- atleta mbagħad għandek il illum fuq ehm, inizjattivi propji eh, għal riżoluzzjonijiet li lebda minnhom lebda minnhom eh, mu ma jeħtieġu eh, urġenza naħseb li servizzi jridu jirranġaw il-votazzjoni iktar kif suppost irid ikun iktar nhar it-tlieta u inqas nar il-ħamis ġifieri nipproponi li l-votazzjoni fuq il-rapport reda u mbagħad il-bqija nħallu għal Settembru. Korrett. Aziz kollega Fox. Jena nishtiq nejt li dan huwa ir-rwol tal-konferenza tal-presidenza mhux tal-dawk li jieħdu ħsieb il pjanar u intom tistgħu taraw l-lista b'mod ċara u eh, nafu li il-votazzjoni tiddum minħabba li hemm ħafna punti li tresqu mill-gruppi. Ġifiri, diffiċ li eh, kem ħajjeħdu żmien dawn il-votazzjonijiet nominali jew inkella votazzjonijiet maqsuma. Inti tista' tikkritika l-amministrazzjoni ma naħseb li din ma taħtix mhix il-vera raġuni. Iva, jiena ninterpreta l-messaġġ tiegħek. Sur Fox, inti tixtieq eh, il-rapport reda l-ewel mbagħad eh, il-bqija li jiġu postpostija l-ura jekk inti taqbel ħajkonna żewġ votazzjonijiet ġifiri ħajkonna dawk il-favur vot reda favur kontra estensjonijiet ma eh, skużawni. Ich lasse es auch gern überprüfen, die Abstimmung ist eröffnet. Iva, nistaw nivotaw dan votazzjoni nominali jek tridu, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Fil-fatt m'għaddix. Mela, it-tieni talba għal eh, emenda taqa, allura naddu eh, il-bini tal-suq mm, kapitali, eh, emenda tlieta, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddeċ, emenda erba, favur kontra astensjonijiet ħan iċċekkjaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni eh, maluqa m'għaddiċ. Numru 5 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Numru 6 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Numru 7, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa maddiċ. Emenda 8, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni nominali magħluqa. Maddiċ. Emenda 9 favur kontra stensjonijiet eh, maddiċ. Emenda 10 favur kontra stensjonijiet maddiċ. 11 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 50 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, l ivvota. vota Votazzjoni maluqa. Maddiet eh, numru 12 favor kontra astensjonijiet, maddiet numru 1 favur kontra astensjonijiet, maddiet. Eh, eh, Il-vot fuq rezoluzzjoni. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddiet. Issa għaddu għal-rizoluzzjoni fuq l-Aġenda Ewropea Sekurta. Għanna l-emenda tal-libe, disa, favur kontra, sensorijiet għaddiet 10, favur kontra estensjonijiet, ma' 10. Naħseb li r-riżultat kien ċari ma nistgħu nisħu votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa fuq emenda 10 qed nitkellmu dejjem. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ. 11 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. maddiċ. 34 favur kontra astenzjonijiet u mixxara votazzjoni nominali miftuħa. Ħadd ivvota, votazzjoni magħluqa għaddiet. Mela, il-test oriġinali l-ura jaqa, menda 12, favur kontra astensjonijiet, taqa 13, favur kontra astensjonijiet, ta'. Paragrafu 5, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Taqa. 14, favur kontra Assenzjonijiet. U ta' naħseb eh, ikun tassew utli jekk il-grupp tal-SND jatin indikazzjoni. 35 eh, PP eh, emenda mresqa il PP favur kontra estensjonijiet naħseb illi ma imma niftaħ il-votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddeċ. 15 favur kontra astensjonijiet eh, għaddiet. Votazzjoni miftuħa fuq 15, eh, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa maddiċ. Paragrafu 8 test oriġinali favur kontra astensjonijiet mu xar mela ngħaddu għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa u għaddiet. 36 favur kontra ħan iċċekjaw votazzjoni miftuħa votazzjoni marwa waqt paragrafu 10 test oriġinali l-ewwel parti votazzjoni miftuħa Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ma ditx 37 votazzjoni nominali miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, m'għaddiċ. 38 bħala żieda minu favur naħseb eh, irridu niċċekkjaw dan votazzjoni miftuħa Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u ma ddirċ. Test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. U Okay favur kontra assessjonijiet fuq 32 rridu naddu għal vot elettroniku kulħadd ivvota votazzjoni marruqa għaddiet Paragrafu 19, test oriġinali, l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astensjonijiet. Mandiċ, paragrafu 20, test oriġinali, favur kontra astensjonijiet għaddiet. 39 favur kontra astensjonijiet. test oriġinali ta' paragrafu 21, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Paragrafu 22, test oriġinali, menu favur, menu kontra, astensjonijiet, ikonna niċċekjaw dan il-vot. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Adattata. Emenda 43 favur kontra assenzjonijiet. Niċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 16 favur kontra astensjonijiet maddiċ 44 favur kontra astensjonijiet għadiet 17 favur kontra astensjonijiet maddiċ il-paragraf oriġinali 24 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa Raħat vota votazzjoni fuq 24 maluqa għaddit. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddit. Niverifikaw votazzjoni fuq paragrafu 2, votazzjoni elettronika miftuħa, kolħat vota votazzjoni maluqa maddiċ. test oriġinali ta' paragrafu 26 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet niċċekkjaw votazzjoni miftuħa 26 parti waħda votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa ma deċ. It-tieni parti kontra aħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 18 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Paragrafu 27 test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 29 test oriġinali dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 19 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 31 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa għaddiet. 45 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 46 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 47 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 20 favur kontra Naħseb li għaddiet imma ħjar niverifikaw fuq 20 votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung is geschlossen. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. 21 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 40, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Ham għali abgestimmt? Kulħadd tivvota, votazzjoni maluqa, maddiċ. Il-paragrafu 35, test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni maluqa, għaddiet. 22 favur, kontra astensjonijiet maddeċ. 23 favur ah, anzi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa maddeċ Paragrafu 36 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni favur kontra astensjonijiet għaddit 24 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 38 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra. Hamsa u 25 maddeċ. 38 test oriġinali l-ewwel parti favur. Kontra. Skużawni, skużawni bist il-25 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 38 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. 26 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ, 41 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa, maddiċ. Paragrafu 40, test oriġinali fit tlet partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għabdilt tieni parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tielet parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa u din għaddiet. 27 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. maddeċ. 28 dawk favur kontra, astensjonijiet maddeċ, wieħed favur kontra, astensjonijiet għaddiet. Test oriġinali minni diġa paragrafu 46 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda 47 favur kontra astensjonijiet għaddit 48 favur kontra astensjonijiet għaddit 33 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kolħat tivvota votazzjoni maluqa għaddit 29 favur kontra astensjoniet maddiċ. Paragrafu 50 test oriġinali favur kontra astensjonijiet addit. Tleta favur kontra astensjonijiet maddiċ. Erba' favur kontra astensjoniet maddiċ. 30 favur kontra Nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? M'għaddiex. ċe test oriġinali favur kontra astensjonijiet maddir. Premessa D il-premessa ċe, test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Premessa ċe. Kolħat vota? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Premessa D. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota? Votazzjoni maluqa? għaddiet. Hamsa, dawk favur kontra Sfortunatament wieħed mill-grupp il-kbar mhux qed jivvota sew favur kontra astensjonijiet issa għaddiet. Sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa he, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa? Għaddiet. 31 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa? maddeċ. Premessa I da kolla favur kontra astensjonijiet maddeċ. Issa fuq il-premessa I l-votazzjoni miftuħa fuq il-test oriġinali. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? maddeċ. Seba, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Tminja, favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 42 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, votazzjoni maluqa, għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha mi kif ġiet emendata votazzjoni nominali u l-votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni u jekk il-koll votajtu issa senala il-votazzjoni. Għaddiet. U dan ġibna għal vot fu il-program ta' ħidma tal-Komissjoni. Sur Guerrero xtaq jintervjeni. Regie. Regie, Herr Guerrero kann sein Mikrofon nicht einschalten. Jetzt. Għanna bżon eh, technician għax il-mikrofonu ta' Sur Guerrero mux jaħdem fuq il-vot fuq il-program ta' ħedma tal-Kommissjoni nina suġġerixi li dana niposponu għal sa' settembru sabiex niprovaw kemm jista' jkun nilħqu ftehim eh, baktar konsensus u baktar rappreżentanza tal-prioritajiet komuni u bilanċjati tal-gruppi differenti politiċi. Fil Dank, Herr Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Guerrero. Et nassumi illi dinja talba li inti għamil tannom tal-grupp tijak. Jiġifiri, irridu nibbazaw din it-talba fuq 190 paragrafu 5. Għaw xaħat li huwa favur din il-proposta Sur Eichhout. Iva, aħna diġa fjannar mar nexxendix naqblu fuq il-programm ta' ħidma għall-2015 irridu nevitaw li jerġa' jkollna l-istess ottava u nipprovaw insibu konsensus fil-grupp bejn il-gruppi fuq dan is-suġġett hekk importanti għalhekk naqbel li dan il-vot nieħdu f'Settembru. Grazzi ħafna. Onorevoli Eichhout, issa għaw xaħat kontra din il-proposta Signora Ford wara li jiena mexxejt in-negozjati bejn il-gruppi fuq dan is-suġġett hija tassew ħasra illi aħna tlaqna minn dik madwar dik il-mejda nhar it-tnejn bil-SND u l-PPE il-koll qablu illi kienu iva jaqblu ma' test komuni mbagħad wieħed minnhom iddeċida li ma jiffermax. Issa, jiena kont hemmhekk u ma nafx xiktar nistgħu nintamaw li se nigwadanjaw jekk nivvotaw fuq dan Settembru. Grazzi ħafna, Sinjura Ford aħjar nivvotaw mela dawk favur tal-proposta ta' Sur Guerrero kontra astensjonijiet għaddit. If not. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, niċċekjaw fuq il-proposta ta' Sur Guerrero. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Tajjeb, mela issa naddu għal riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fil-Jemen, riżoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi. L-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda wieħed favur kontra. Astensjonijiet maddeċ tnejn favur. Għanna emenda orali Missur Guza Pormui et nassumi li din ġit stampata. Grazzi ħafna jiena nixtieq nippreżenta din l-emenda orali għall-emenda tnejn u li tajt jesprimi tħassib tiegħu qoddim il-kummerċ ta' armi bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea ma' ħafna pajjiżi tar-reġjun u jitlob dan ir-rigward li l-Kunsill jiżgura illi eh, il-pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea fuq il-kontroll eh, il-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi u li d-djana mhix qiegħda tinkiser u li l-istati membri kollha jirrispettaw din il-pożizzjoni komuni. Oġġezzjonijiet? għanna bżon erbajn ruħ. Jiddispjaċini ħafna l-emenda t-nejn fit-test oriġinali dawk favur, kontra. Jekk joġobkom dew eh, fuq l-emenda t-nejn dawk favur, kontra. Astensjonijiet. Maddeċ, tlieta. Jekk tridu nistgħu niċċekkjaw Imma jekk hemm grupp illi propju eh, mhux qed jolli deħ sew unbat eh, jitlob kull darba li niċċekkjaw mux qed tamlu sew. Issa mela qed niftaħ il-votazzjoni fuq l-emenda tlieta. Tlieta. Qed nivvotaw fuq l-emenda tlieta. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Premessa E, favur, kontra, assessjoniet għaddit l-ewwel parti, tieni parti, favur, kontra. Astensjonijiet għaddit. Il-premessa G, favur, kontra. Neċċekjaw. Il-votazzjoni miftuħa fuq il-premessa ġe. Kulħadd tivvota votazzjoni maluqa għaddiet. Premessa H favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemmi kif ġiet emendata dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. u dan ġibna għal rapport ta' Sur Pejjon, paragrafu wieħed maqsum fisa partijiet l ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tielet favur kontra astensjonijiet għaddit, erba favur kontra astensjonijiet għaddit. U l-erba partijiet li baqgħu ma' votazzjoni nominali issa fuq numru 5 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-teni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-seba parti, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tmini part, it-tmin parti eh, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni part, id-disa parti, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. It-tieni paragrafu, test oriġinali, żewġ parti, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħati vota? Il-votazzjoni marruqa għaddit. Paragrafu 6, test oriġinali, żewġ parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 10, test oriġinali, tliet parti. l għol parti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. It-tieni parti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. it parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. E, paragrafu 12, ġewġ partijiet, l-ewwel parti għaddit, tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddit, 13 favur kontra e, Sur Wilgenstein, favur jew kontra? Kontra, tajjeb, il-paragrafu 13, favur kontra. Tajjeb, għaddit, il-paragrafu 15. Żewġ ferba partijiet. Namlu verifika, paragrafu 13, 15, eh, votazzjoni ftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Fünfzehn fjotħal, jessa tħal da. Paragrafu 15, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit it parti favur kontra mod elettroniku fuq it-tieni parti kieġu konvuta. Haben alle abgestimmt? Kulħadd ivota na votazzjoni. Għaddiet. It-tielet parti favur kontra. Astanzjonijiet għaddiet. ir-raba parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda tlieta għaf f'żewġ partit, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tini tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 19, test oriġinali, jekk tixtiequ mela nistgħu nivverifikaw din emenda numru tlieta Kieġu f'kom votaw? Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. Paragrafu 19 test oriġinali maqsmu żewġ partijiet l parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu 25 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 44 maqsmu fi tliet partijiet l-ewwel parti. Jetzt bin ich froh, dass der Herr Guerrero wieder mitmacht. Jetzt machen Sie nicht mehr mit. Also, vier. Għet nħu li ġojtu għom tuħet komplu t-votaw l-parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet it-tini parti favur kontra stanzjoniet għaddit it tini parti favur kontra stanzjoniet għaddit it tret parti favur kontra stanzjoniet għaddit Favur kontra stanzjoniet għaddit l-49, disawar 50 favur kontra stanzjonijiet għadiet il-premessa ka favur kontra stanzjoni ta' ditt. Il-lemenda numru 2 favur kontra stanzjoni ta' ditt. Il-rizoluzzjoni kompleta votazzjoni elettronika kieġob kom votaw. Kulħadd vota nar votazzjoni għaddiet. Naddu issa għal rapport tas Sur Kukan Paragrafu numru 4, test oriġinali, maqsum zoċ parti l ewwel parti favur kontra estensjoni ta' dittini parti votazzjoni elettronika kieġa konvutaw. Kulħadd ivvota nara votazzjoni għaddiet. Paragrafu 6 test oriġinali maqsum zoċ partijiet l ewwel parti favur kontra estensjoni ta' dittini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda numru 3 għanna emenda orali minna ħata reporter sur Kuka Nikjoġbok. Le, ma nix emenda orali jew Iva. Nikjoġbok mikrofonu għaziz kellim.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 with willing European neighbors, etc. etc. Nittama illi din l-emenda li tista' tkun aċċettata minn kulħadd. Għandkom oġġezzjonijiet jekk le nistgħu nivvutaw fuq din l-emenda favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 10 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 11 maqsum żewġ partijiet l parti favur kontra Astanzjonijiet għaddit. Tini parti favur, kontra. Jek tixtiju nifverifikawa mela l-votazzjoni elettronika miftuħa tini parti tal-paragrafu 11. Kulħadd ivvota. Ħaddiet. Paragrafu 14 ma' sun partijiet. L-ewwel votazzjoni e votazzjoni elettronika kieġob jiġu Kuħat vota ivvota nhar votazzjoni. Għaddit, it-tieni parti favur. Kontra. Astenzjoni ta' għaddit. Paragrafu 15. Maqsum zewġ partijiet l parti favur, kontra, astenzjoni ta' għaddit, t Tieni parti votazzjoni elettronika kieġob jiġu Kuħat Kulħadd ivvota. vota Nar votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 20 l-parti favur. Kontra. Astenzjoni ta' dit. Tini parti favur. Kontra. Astenzjoni ta' dit. 26 test oriġinali l parti favur, kontra astenzjoni ta' dit, tieni parti favur, kontra astenzjonijiet ma' ditx jekk tixtieq u l-mela l nistgħu ċekkjaw 26 it-tieni parti votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Kulħadd ivvota no votazzjoni. Maddiċ. 31 votazzjoni elettronika kieġobkom ivvotaw. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 35 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddit 37 sun żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra astenzjoni għaddit tieni parti favur. Kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. 39 favur. Kontra astenzjoni għaddit 45 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet dit, tini parti favur kontra astenzjonijiet dit. 48 żewġ partit l parti favur, kontra, astenzjoni ta' dit it-tieni parti votazzjoni elettronika kif ġobkom votaw. Kulħadd vota. nalaq votazzjoni. Għaddiet. L-emenda numru wieħed, l-ewwel parti votazzjoni elettronika kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit, it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota Nagħlaq votazzjoni. Għad ma Paragrafu 58 ta' sorġina maqsum f'tlet partijiet l-ewwel parti votazzjoni elettronika. Kieġobkom votaw? Kulħadd ivvota. Nalaq il-votazzjoni. Għaddiet it-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. it-tieni tielet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Premessa L favur. Kontra. Astenzjoni ta' diet emmessa. Premessa M favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Premessa pema son zewġ partit l parti favur, kontra, astenzjoni ta' tini parti favur, kontra, astenzjonijiet ma Il-rizoluzzjoni kif nijom mibdula kieġob konvotazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota nala il-votazzjoni. Għaddit, Naddu issa għal rapport tas surreda Paragrafu 7 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stanzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra stanzjonijiet għaddit. It-tieni partit nistgħu niverifikaw jekk komi vota votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota nhar votazzjoni għaddiet. Paragrafu 10 ma' żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur, kontra. Nistgħu nivverifikaw l-votazzjoni miftuħa Kieġabkom. Kulħadd vota na l votazzjoni għaddiet. Paragrafu 11 ma sun żewġ partijiet l parti favur, kontra astenzjoni ta' dit tini parti favur, kontra Din naħseb aħjar verifika votazzjoni elettronika miftuħa kieġobkom. Kulħadd vota Nal votazzjoni. Għaddit. 13 masum fi 3 partijiet l-għol parti favur. Kontra. Astenzjoni taddit. Il-tini parti favur. Kontra. Astenzjoni taddit. Il-tret parti favur. Jek tixtiju t-tini parti niverifikaw jek iġob votaw. Kulħat t-vota. Votazzjoni maluqa għaddit it-tret parti favur. Kontra, stanzjonijiet għaddit. Paragrafu 16, tasurġna favur, kontra, stanzjonijiet għaddit. Paragrafu 18, maqsum zoċ parti l parti favur. Kontra, stanzjonijiet għaddit, ditt, tini parti favur. Kontra, astanzjoni ta' Paragrafu 19, zewġ partijiet l parti favur. Kontra, estensjoni ta' ditt, tini parti favur. Kontra, astanzjoni ta' ditt. Paragrafu 21. Soċ partitu kollu l-parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tini parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 27. Għanna il sinjura Hannibal li għanda emendorali jek joġbok. Jek joġbok. Gret Grazzi ħafna sur President nixtieq nżid fl-aħħar ta' dan il-paragrafu jekk jogħġbok dan il-kliem. Making available rights are transferred, there should be an unwaivable right to remuneration subject to collective management. Essentially this is so Dan din l-emenda edha mekħalli l-artisti u verament ikunu jistaw jirċivu il- il-paga u l-kumpens meta il-kontenut tagħhom huwa fil-fatt imxandar mod diġitali fuq l-internet. Hemm oġġezzjonijiet Tajjeb tistgħu tpoġġu bil-qeda biżejjed kontu nies li oġġezzjonajtu. Tajjeb mela ma nistgħux nivvotaw fuq għandhom mill-ewwel paragrafu 28 minn favur kontra l-astenzjonijiet għaddiet. Mela dan numru 2 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 38 test oriġinu għasan zoċ partit l parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti votazzjoni elettronika kieġob kom votaw. Kolħat vota nalaq votazzjoni. Għaddit, paragrafu 4 ma sun slet partijiet, favur kontra astenzjonijiet ta' tini parti favur, kontra astenzjoniet maddit Sel parti favur kontra astenzjoniet għaddit 45 żewġ partijiet xattejdu skużawni it-tielet parti tal-paragrafu 40 votajna Vera, mintom xattejnu la li lu laqas kom jek intom t-tajtu tamlu storbju. Jista' jkun li dan huwa żball. Jiena għandi tirat tielet parti hawnhekk tal-paragrafu numru 40. fil-lista tal-votazzjoni din hija inkluża. Il-PPE din jaqblu miegħi. Tiret parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 45 żewġ partit l parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 46 Numru 3 favur kontra astenzjonijiet ma ddirċ. Test oriġinali votazzjoni elettronika jekk tixtiequ mela l-emenda numru 3 nivverifikaw kif ġobkom votaw. Tivvota nagħlaq votazzjoni ma 46 test oriġinali votazzjoni elettronika kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 51 sun żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. L-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet diet. 53 test oriġinali sun żewġ partijiet l parti favur kontra astenzjoni ta' din parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 54 żewġ partijiet l parti favur kontra astenzjoni ta' din parti favur kontra astenzjoni ta' għaddiet. 59 sun żewġ partijiet l parti favur kontra astenzjonijiet di Tini parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Jek u mela nivverifikaw l-emenda numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. ditx. Is-sur kollega Sava ma nasib point of order sewa. Iva, grazzi. Nasib li xogħol qed jagħmel xogħol eċċellenti illi qed nippruvaw naġlu kemm jista' jkun. Issa minħabba illi intom ma tixtuqux verament tibqaw għawek il-ħamis u snar, jek jġobkom ollu jdejkom sew meta il-ċerjat jitlob sabiex tivvotaw. Grazzi ħafna Sur Sava ma proset. 67 żewġ partijiet votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Għaddit, it-tieni parti votazzjoni elettronika kom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Premessa g favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-premessa o favur kontra astenzjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, Premessa R, baqsun zewġ partit l parti favur kontra astenzjoni ta' ditt, tini parti favur kontra astenzjoni ta' ditt, nil-votaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni elettronika kieġobkom invutaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Tajjeb għaddiet. Naddu issa rapport ta' Sur grip dwar l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-demokrazija l mandat nejn favur kontra stanzjonijiet ma' diċ. 25 tas ġenerali sun search partijiet l ewwel partija votazzjoni elettronika kom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti favur kontra sanzjoni ta' diet. 28 l-ewwel parti favur kontra astanzjoni ta' tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet 44 maqsum żewġ partijiet l parti favur kontra astenzjoni ta' diet tini parti favur kontra astenzjonijiet ma' premessa k Emenda numru 1 favur kontra stanzjonijiet għaddiet naddu issa għal riżoluzzjoni e kif mibdula votazzjoni elettronika kieġobkom ivvotaw. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Naddu issa għal ta' qabel tal-aħħar, situazzjoni fuq il-Burundi, għanna mozzjoni ta' rizoluzzjoni għek minn seba partiti differenti u għanna menda orali fuq il-paragrafu 2 mill-kollega Sur Michel, jek joġbok. Ixel il-mikrofonu. Iva, din hija emenda orali sabiex naġġorna daqsxejn it-test minħabba l-elezzjonijiet diġa saru fil-Burundi. Allura minn flok nejdu li aħna verament imħazbin fuq id-deċizjoni tal-gvern, nejdu li aħna nikkundannaw id-deċizjoni. Hemm xi oġġezzjoni le mela nivvotaw fuq dan il-paragrafu tnejn hekk kif inhu mibdu l-favur kontra stanzjoni ta' diet se ngħaddu fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni kollha kemm hi favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu fuq ir-rapport dwar Srebrenica. Mozzjoni konġunta minn ħames partiti għanna fil-fat emenda eh, orali minn ħata Sur Jakovċi, ċek joġbok Jena xtaqt sempliciment nistidinkom illi tivvotaw żewġ emendi orali minħabba li l-bira kienem deċiżjoni importanti li t-tieħdet u din inkluza inkluża fir-riżoluzzjoni tagħna il-klim li jgħid li aħna jdispjaċina li sigurta il-Konsil ta' Sigurta ta' Ġnus Maquda li għandu responsabilità tal-paċi u sigurta marna xilhom xi jgħaddu ir-riżoluzzjoni sabiex nfakru il-ġenoċidju ta' Srebrenica. Dina xi ħaġa importanti ħafna minħabba illi il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Ġnus da fil-fatt marna xilhomx eh, eh, jgħaddu din riżoluzzjoni fuq eh, Srebrenica. Dan l-ewwel din l-ewwel emenda. U t-tieni waħda hija li aħna nilqgħu deċiżjoni li tieħed mill-Bosnia Herzegovina ħalli bekk eh, nażlu 11 ta' Lulju bħala ġurnata ta' luttu fil-Bosnia Herzegovina. Nitlobkom sabiex tivutaw favur dawn l-emendi orali. Għandkom oġġezzjonijiet? Le, tajjeb mela jan nivutaw fuq din l-emenda orali kif mibdula favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Issa naddu biex nivutaw fil mozzjoni ta' riżoluzzjoni kollha kemmi favur kontra stanzjonijiet. Tajjeb nirringrazzjakom il-koll. Issa rnexxielna nirranġaw u neħilsu dawn il-votazzjonijiet f-84 minuti kieku rnexxielna nifrankaw dawn l-erba' minuti. Eh, konna nispiċċaw fit